Rapport Neves, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Vot malo. Għadda. Rapport Zajer. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. Jaddi. It-tieni rapport zaħir. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tielet rapport zaħir. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.